Issa, avvis minn ħatijaj l-autoritajiet kompetenti tal-Awstrija għaddew li revoka, talba revoka tal-setat parlamentari tas sur Hans Peter Martin. F'konformità mal artiklu 6 paragrafu 2 tal-regolament, din it-talba hija posposta u serta d-dies l-Kummissjoni tal-Affarijiet Legali.